naraw li meta jkun hemm leġiżlazzjoni u x-xogħol tagħna fil-ġejjieni hemm bżonn li x-xogħol leġislattiv jibda minn kmieni għax hemm bżonn li sibu soluzzjoni li tkun sodisfaċenti għal kulħadd. Signora Papadopoulou.